Nibdew mis-sur Gilad Xalit. Unek għanna ħames mozzjoni ta' rezoluzzjoni minn kon Bendit, Albrecht u Butikoffer. Għanniħdu paragrafu wieħed amenda ħamsa dak favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Amenda sitta votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni. Il-kolli votajtu? Nalaq il-votazzjoni. 30 favur, 36 kontra 11 l-astenzjoni maddiċ. Wara paragrafu 3 emenda wieħed votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni. Il-kolli votajtu? Nalaq il-votazzjoni. 8 favur, 45 kontra, disa astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 5, votazzjoni fuq test oriġinali dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Warra premessa 8 emenda 3 votazzjoni nominali, niftaħ il-votazzjoni. Il-koll votajtu. Nara il-votazzjoni. Votax favur 32 kontra. Maddiċ. Nadu s-salamen darba dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Premessa E, emenda 2, votazzjoni li niftaħ il-votazzjoni. Lesti? Nala il-votazzjoni. Tmija favur 40 kontra 16 l-astenzjoni. Issa, ħan votaw fuq il-mozzjoni rezoluzzjoni kollha kemm minu favur? Kontra? Astenzjonijiet. Kien hawn ftit astenzjonijiet ftit kontra Maddiet xorta. Naddu issa fuq is-sitt mozzjoni ta' riżoluzzjoni fuq il-Messiku. Għanna mozzjoni ta' riżoluzzjoni komuni minn ħames gruppi politiċi. Paragrafu 1 emenda 2 votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni. Nikoli votajtu nagħlaq il-votazzjoni. Maddiċ 8 favur, 54 kontra u kien hemm astenzjoni waħda. Wara paragrafu 7 emenda 7. Minu favur? Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Wara paragrafu 9 emenda 3. Votazzjoni nominali. Nkolli votajtu nagħlaq il-votazzjoni. Seba favur 54 kontra astenzjoni waħda. Maddiċ. Wara paragrafu 10 minn det 8. Minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Wara paragrafu 11 minn derba votazzjoni li niftaħ il-votazzjoni. Kollu votajtu nagħlaq il-votazzjoni. Seba' favur 54 kontra astenzjoni waħda maddiċ. Paragrafu 12 emenda 5 votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni. Kollu votajtu nagħlaq il-votazzjoni. Sitta' favur 54 kontra żewġ astenzjonijiet m'għaddiġ. Premessa emenda wieħed votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni. Kolli votajtu? Nara il-votazzjoni. Seba favur, 55 kontra, astenzjoni waħda mandiċ. Wara premessa jem emenda numru 6. Menu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Issa għanna l-aħħar votazzjoni fuq mozzjoni riżoluzzjoni kif ġiet emendata votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd ivvota nagħlaq il-votazzjoni. 57 favur 2 kontra 3 astenzjonijiet għaddiet. sanaddu għal votazzjoni fuq l-aħħar mozzjoni riżoluzzjoni fuq il-Korea isfel. M'hemmx emendi men mela allura votazzjoni nominali fuq it-test kif innu Niftaħ il-votazzjoni. Kolli votajtu. Votazzjoni maluqa. Mozzjoni e rezoluzzjoni ġiet adottata b'50 favur erba' kontra u erba' stenzjonijiet. Mill-Konsill għandi il-pożizzjoni tal-ewwel qari l-istess bil- raġunijiet u l-pożizzjonijiet. Hemm tliet xhur issa lill parlament Ewropew irid jagħti tweġiba tiegħu dak ħajibda jgħod minn għada 12 ta' Marzu l-minuti ta' din il laqas ser ikun hemm deċiżjoni fuq fis-sessjoni parzjali li jmiss. Il-mozzjoni ta' rezoluzzjoni ħanaddu għom lil minu ma' intenzjonati jekk mawx oġġezzjonijiet naġġorna s-seduta, nawguralkom l-vjaċċi tajja plura l-en pajjiżkom u naġġorna s-seduta.